li reġet miftuħ. Qabel mandol points of order, nixtieq nfakkarkom illum qed nċelebraw il-Jum internazjonali tal-Familja u dan beda beda fl-1993 fil ġusma Uda u hawnhekk li tiegħi li nippromovu iktar sensitività fuq il-kwistjonijiet soċjali ekonomiċi u demografiċi li joqtu l-familji. Il-familja huwa n nukleju tal-bażi tal-organizzazzjoni soċjali biex flimkien mal rwol tal-iskola għandhom il-rwol fundamentali illi jħarġu u redukaw iżazah tagħna li fuqha bażi tibbaża ruħha l-għajxin komuni tagħna. Aħna bħala parlament dejjem konna jitfit mal-familja u dejjem saħna fuq l-importanza li garantixxu iktar bilanċ bejn il-familja u x-xogħol. U nixtieq nisħaq illi aħna nkunu nistgħu nkomplu naħdmu fuq dan din it-triq. Is-sur Ungren the point of order. Sur President. Sur Tajani, għandi punt għandi point of order fuq artiklu 11 fuq protesta li saret 27 ta' april fi Brussel, barra minn plenarja Dimostrazzjoni mill kollegas Onorevoli Urskruk il briti solidarjetà ma' terroristi Palestinjan ma' Gambaruti illi huwa kondannat għal tlet u akkużat bi tlet attakki terroristiċi fejn kien hemm nies li faw maqtula inklużhom ta' tlet tfal u anki qtil attentat u membru f'organizzazzjoni terroristiku u kospirazzjoni għal u għal reat u kien ġie rilaxxat minħabba nuqqas ta' provi. U f'din is-sala ma nistgħux naqblu illi jkun hemm min juri solidarjetà ma' terroristi li jkunu ikkondannati. U sur tajjar nitlob li inti bħala President tal-Parlament Ewropew tieħu responsabilità tiegħek bis-serjetà u tistinvestiga eh, s-sitwazzjoni. Onorevoli D'Amato. Grazie. Nitlob li kull kollegi fl-awla li biex ngħidu li President il-Kunsil qegħdin jibbukkaw il-għajnuna għal post għal żoni ta' terremoti fl-Italja. Dan ifisser li bżonn kofinanzjament 100% tar rikonstruzzjoni ta' żoni ta' terremot. Infakkar illi minn seba' xhur minn diżastru wara diżastru qed hemm min qed jgħix fit-tinet u laqas biss għandhom xaħta ta' ħajja normali u allura rridu nuru il-li aħna rridu nimbidlu bħala parlament, bħala uh, parlament Ewropew u nuru solidarjetà ejja nħaffu rridu nerġgħu nikkostruxxu l-affarijiet mill-aktar fis. Il-rapporter naturalment ħaj defendi l-pożizzjoni tal-Parlament meta kien trilogu u l-pożizzjoni tal-Parlament fuq dan inqasam kien ċar ħafna. referi eh, pożizzjoni tiegħek għar-rapporter. Ma sepp li jafx qed jiġri, jafx x'inhu s-sitwazzjoni Għu Huwa fl-interess tal-Parlament li nużaw id-deċiżjoni diġà t adottata mill-Parlament fuq dan l-argument. Sur Carver. Grazzi, fil-14 ta' frar f'din il-sala sur Papadakis wieħed minn affiljati rrefera l-Izrael bħala spa terroristi terroristi. Aħna, jina ma naqbilx għax naħseb li ma ndux jagħmel daw l-affarijiet, ma jistax jgħidu l-affarijiet u mhux inkun nafal fejn ħadd ma kontri. Ejna jgħidda kifini din l-affari. Fuq dal-punt kif affarijiet oħrajn. Jien m'għandix intenzjoni li nalla il-interventi f'dan il-dibattu. Jek ħana għadu jkun darbek ma naqblux nitolbu sanzjonijiet sa' kemm hemm dikjerazzjonijiet illi jiksru il-prinċipi tal-Unjoni Ewropea. Mela qegħdin insugraw il-Parlament jispiċċa posta ċensuru, jiena m'għandix intenzjoni assolutament. Illi naħnoq id-dibattitu. Tista' taqbel ma taqbilx? Eh, ma jekk kull darba li għax ħadd jitkellem, għanqodu niċċensuraw għax qed jattakka stat ieħor, joqogħdu nikkritikaw maqdru n-nies. Sa kemm mhuwiex qed nuru ehm, violenza jew nkella attakki politiċi, ma sibx li s-sewa u xira li nintervjenu intervjenu Għaliex din tot kemm minna ħalla kemm l fuq kull argument. Jien Aħna għad kont intervenejt meta kien hemm perżempju frażijiet vulgari meta fil-konfront ta' kollegi oħrajn jew inaċċettabbli għax forsi jmorru kontra il-valuri tal-Unjoni Ewropea issa għalpija. Ma nasibx li huwa ġust jinqod intervjenu b'sanzjonijiet, jiena nerfa responsabiltajiet kollha għaliex hija responsabilità tiegħi illi nagħmel il-sanzjonijiet jew le. Oliver Samboro. Grazzi. Żewġ stati membri tal-Unjoni Ewropea, Greċja u Ċipru f'dan il-moment eh, fejn qegħdin nitkellmu għaddejjin minn theddid tat-Turkija illi qed jiksru il-liġi għall għalli kewlibra territorjali u ekonomika esklusiva ta' dawn iż-żewġ pajjiżi billi jimponu blokk blokna ta' dajes u bastimenti. Eh, barra minn hekk għeddew eh, negozji Ewropej bħal Toti u Eni illi qed jagħmlu spazzjonijiet tal-gas naturali fir-reġjun. Ehm, l-kredibilità tal-Unjoni Ewropea hawnhekk qiegħda wkoll fiż-żifna u għadawn qegħdin jiksru l drittijiet u l-valuri tal-Unjoni Ewropea u allura eh, għandna dmir li nintervjenu bħala Parlament Ewropew. Għandna nirreaġixxu jekk ikun hemm teddida mis-27 pajjiż Ma naħsibx huwa possibbli li tqis li jkun hemm pajjiż kandidat bħalma l-Unjoni Ewropea. Il-biraħ Mogherini kienet kuntatt ma' ċelliki mit-Turkija u Fem, sa frattanti dawn jistgħu jiksru l prinċipji tal-Unjoni Ewropea li hija prassi perikoluża li toħloq riski fil-Mediterran, fil-vant tal-Mediterran. U dan joffendi u provoka il-valuri tal-Unjoni Ewropea. U allura nixtiequ li dawn il-valuri prinċipji ġu mħarsa u ma jistax ikun hemm dal-pajjiż li joħloq dan l-istabilità f'pajjiż u jinsulta l-prinċipji tal-Unjoni Ewropea waqt li fl-istess jien imbagħad joqgħod jitlob għal tal-Unjoni Ewropea. Grazzi Nevri Kristofuru. Il-proċess eh, verbali tal-minuti ġew imqasma għandkom kummenti. Le mela l minuti ġew adottati. Eh, Fuq kompożizzjoni tal-gruppi politiċi